erkläre die am 18. September 2000. Niftaħ is-seduta unkomplu. Sinjuri, nżommu f'moħna s-situazzjoni attwali fl-Irlanda ta' fuq, jiena ġejt mitlub fisem il-Parlament Ewropew sabiex nitlob li naħat kollha sabiex jifqu minn provokazzjoni il-proċess tal-paċi irrid jitkompla iżda hemm xi politiċi problemijiet politiċi u d-dialogu biss u għas-soluzzjoni bekk nitlob il-partit kollha sabiex ikomplu jissiltu biex ikun hemm eżitu ta' paċi eh, fid-dawl tal-taħdidiet il-ġodda f'Ottubru. U allura dan il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq huwa proġett ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea. U allura dan huwa proċess li aħna sejrin nissuktaw insegwu u aħna lesti illi nkunu medjatur indipendenti fil-proċess għaliex nixtiequ li dan il-proċess ta' paċi ikun eh, wassal l aktar suċċessi u napoġaw l-Irlanda u kol eh, bil-ħolqin ta' istituzzjonijiet stabli, ekonomija stabli għal persuni kollha li jgħixu f'dawn l-inħawi biex bekk huma ikollom ġejjini mimli affarijiet sbieħ. Sinjuri, xtaqt narrafkom illi nhar il-ħamis jiena irċevejt minn Sinjura Iveta Grigule, itra t-informani illi hija se tħalli il-grupp EFDD fil-konferenza ta' prezidenti dakinhar stess ukoll jiena semmejt